Ministru? Grazzi għal dan l-intervent tant importanti d-dibattitu huwa malu, grazzi l-Komissarju, l-Ministru u l-kollegi kollha li intervenew, il-Presidenti ringrazzi anka l-interpreti. U skont l-artiklu 231 eh, paragrafu 4 nixtieq ninformakom tal-fatt li illum sa l-erba ma waslet ma wasal lebda kumment fuq il-minuti għalek nistaw najdu li ġew adottati. Issa għajan għaddu għal punt ta' wara. L-istqarrija fuq il-Kunsill u l-Kummissjoni fuq ir rapport tal-2014